Armonika ta' Strasburgo meċi mill-Remi Abram, il-maestro Remi Abram. Grazie, maestro. Grazie, maestro. Grazie l con la kemmi. Tordo. Mela. Nfakkar illi għall-artiklu 14 paragrafu 2 tar-regolament taħt il-president, sos il-presidenza li għana palissa inti ma tistax ikollok diskussjoni li mandux jaqsam ma' suġġett tal-elezzjoni tal-president jew tal-verifika tas-setat l-atti kollha li l-programmazzjoni u pjanar tal